il-possibilità ta' kummerċ bejn l-LDCs u l-Unjoni Ewropea. Grazzi tal-attenzjoni. Thank you very much, Minister. Grazzi tassew, Ministru. Mela għanna numru ta' rizoluzzjonijiet rigward dan id-dibattitu aħna sa temmejna dan id-dibattitu u l-vot ser jsir għadha f'nofsinhar. Il-punt li jmiss hija l-istqarrijiet tal konsillu tal-Kommissjoni fuq ir-rapport ta' progress tal-2010 fuq l-Iżlanda. Mela ħanaddu għall-Iżlanda u ħanati minuta li l-Konsil sabiex ikun jista' jsib postu. Is this a request for catch the eye? Is that what you're doing? Okay, 590. Okay. Mela tajjeb wis? Kif diġa għajet l-Izlanda? Rapport ta' progress għal-2010. Fisem il-Kunsil, il-Sinjura Giori, għal ħames minuti. Grazzi ta' Sur President, Kummissarju, membri onorevoli, jiena naħseb li l-Parlament Ewropew qed jaqdi rwol kostruttiv li huwa importanti ferm meta niġu għanne negozjati kif ukoll rigward eh, diskussjonijiet għal l-adeżjoni, tkabbir tal-Unjoni Ewropea jew ħadam mill-politika tal-Unjoni Ewropea li għata suċċess u importanti ħafna taħt il-presidenza tagħna. Fi 17 ta' ġunju il-Kunsil approva b'mod unanimu eh, l-istatus ta' pajis applikant għal pajis tal-Iżlanda u l-ewwel laqa ministerjali saret fis-27 ta' Lulju u ta' Novembru. F'Novembru beda l-proċess ta' screening u għadna mixin ukoll skont il-pjan infassal. Il- konferenza li misser issir fis-27 ta' Ġunju li tatina ċans biex inħarsu lejn l-anijiet u l-oġġettivi b'mod aktar mill-qrib u aħna nkunu nistgħu niftħu kemm jista' jkun kapitli possibbli hemm numru ta' punti li nixi nitkellmem fuqhom. L-abbozz opinjoni ta'kom tagħmel referenza għal daw il-punti importanti. Fir-rapport ta' progress il-Kummissjoni tiġbed l-attenzjoni li l-Iżlanda tirrispetta kriterji bħala membru u minkejja li intlaqtet b'mod qawwi mill-kriżi ekonomika nittamaw li l-pajjiż ikun lest li jieħu meżuri li jippermettuha biex tintroduċi miżuri biex bekk tkun tista' tirrispetta l kriterji tal-akim. Il-Konsil jitlob li id-demokrazija taħdem mod tajjeb fl-Iżlanda li għandha istituzzjonijiet b'saħħithom u rabtiet mill-qrib mal-Unjoni Ewropea. Aħna wkoll ħadna nota li l izlanda hija lesta li taċċetta il-laki komuniter permezz ta' fat li l izlanda diġaja parti mill-qasam ekonomiku u għalhekk fuq medda twila u medja ta' żmien tista' tirbaħ il-possibilità li tappoġġa wkoll il-kompetitività kif suppost il kunsils fakkar li l-Izlanda li hemm ħtieġa għal aċċettazzjoni sħiħa tal aki komuniter u l-rapport ta' progress jew inkella negozjati ser jiddependu jekk eh, l-Izlanda tkun tista tilħaq il-dak li hemm infassal fil ftim tal-IEA u tappoġġa l-konklużjonijiet tal-Kunsill ta' ġunju tal-2010 u teleb ukoll il nuqqasijiet li staqsibnijom. Il-Kunsil ġibet l-attenzjoni li l-bazi kontrattwali għal negozjati mal-Unjoni Ewropea ser xorta jkunu l-ftejm taħt li EA. L-Izlanda dejjem kienet eh, msiħeb kostruttiv għall-Unjoni Ewropea bl-inklużjoni ta' Schengen li jaċċettat l-akki komuniter u il-Kunsill ukoll ħeġġeġ il-kontinwazzjoni ta' dan ix-xogħol. Il-Parlament u riżoluzzjoni tal-Parlament qed jagħti stampa pjuttost ċara u sħiħa ta' x'inhu mal-kisbiet u x'att li tisir. Għandna wkoll impenn komuni, però aħna ftaħna komunikazzjoni diretta sabiex bekk niggarantixxu li il-ħtiġijiet tal-Iżlanda u ċittadini tal-Unjoni Ewropea jintlaħqu dan xaktar xisir u kol taħt il-presidenza Ungeriża u aħna ħankunu għedin naħdu bisħef flimkien mal-Kummissjoni u l-Parlament sabiex inżommu il-ħeffa u l-impetus tax xogħol tagħna sabiex bekk matul dawn is-sitt xhur aħna nkunu nistgħu naħdmu u nilħqu l-negozjati mal-Iżlanda. Jiena ninsab ċerta li l-adeżjoni tal-Iżlanda tista' tkun ta' suċċess ħieħ u li l-adeżjoni ser tkompli bil-impletus eżistenti għanna bżonn Ewropa b'saħħita u progress ser jgħinna matul iż-żmien biex nilqu l-kisbit li nixtiequ. Fissem il-Kummissjoni Ewropea l-Kummissarju File. Grazzi tassew Sur President, membri onorevoli, Dan id-dibattitu fuq l-Iżlanda fil-passi li jmiss fil-proċess ta' adeżjoni l huwa xiraq ħafna. Nixtieq nirringrazzja lill assemblea tagħkom għall appoġġ li tajtu għall isħubija tal-Iżlanda u nixtieq nifraħ li rapporter Sur Preda għal rapport ta' kwalità għolja. Il-Parlament, il-rezoluzzjoni tal-Parlament Ewropew li tiġi diskussejja kontribut ta' jnuna kbira għal proċess, twassal messaġġi tajbin u l-Izlanda u f'waqtu. L-evalwazzjoni tal-konformità tal-Izlanda ma' l-aki komuniter u l-eżerġizzju ta' screening jgħat f'direzzjoni tajba. Minn novembru tal-2010, 24 kapitlu ġew diskussi u 23 screening bilaterali saru imtemmu bl-inklużjoni tas-sajt, l-agrikoltura, l-ambjent, il-politika reġjonali kif ukoll is-servizzi finanzjarji. L-screening huwa proċess tekniku importanti u l-laqat fil-fat diġa identifikaw kwistjoni sensittivi u kol ta' sfida fċertu kapitli prinċipali bħal per eżempju l-agrikoltura, l-ambjent u s-sajt. Dan l-istatju tal-proċess ta' negozjati ser jintem sa' ġunju. Jiena nista' nikkonferma li aħna din nistennew negozjati attwali li jibdew ma lejn it-tmim tal-Presidenza Ungeriża biftuħ ta' ħut mill-kapitli tal-konferenza ta' adeżjoni li huma skedati għas 27 ta' Ġunju. Bla dubju dan u hija skeda ambizzjuża però li nistgħu niksbuha għaliex in-naħat kollha huma impenjat li jimxu l-qudiem il-Kummissjoni tinsab lesta li tilqa il-karatteristiċi tal-Iżlanda u l-aspettattivi u toħodhom in konsiderazzjoni permezz tal-approċċ esistenti fuq in-negozjati tal-adeżjoni u tħares bisħiħ il-prinċipi u anki ir-regoli ta' l-Unjoni Ewropea. Għalek, aħna għanna lan li naħadmu fi spiritu miftuħu kostruttiv. Sabiex bekk insibu soluzzjonijiet li huma aċċettabbli għaż żewġ partijiet, tali mod li jirriflettu il-livell oli ta' kooperazzjoni li teżisti bejn Unjoni Ewropea u l-awtoritajiet Iżlandiċi. Bħal kull adeżjoni saret sissa aħna nistaw nistennew li dan mhux dejjem ħajkun xogħol faċli, però nifdaw, nafdaw f'dak li aħna fir-relazzjoni tagħna mal-Iżlanda u li ntamaw li jkun vjaġġ ta' suċċess. Dak l-għandu xieqsa ma jisejf u rezoluzzjoni il-Kummissjoni tilqa rezoluzzjoni mħaffa dwar din il-kwistjoni fl-interess tal-partit kollha involuti. Rigward l-ekonomija u l-konsolidazzjoni fiskali u l-banek tal-Iżlanda taħt il-qafas tal-programm tal-IMF Ikolli ngħid dan kien pjuttost sorprendenti. Il-programm ta' ġustament jgħat fi direzzjoni tajba u l-gvern ħal impenn li jkompli jagħmel konsolidazzjoni. Dan il e, istrutturazzjoni ta' dejn ser ikompli jgħin l-rkupru tal-ekonomija l-gvern u kollet jaħdem biex ikollu strateġija biex jolli u jirtira l-kontrolli kapitali dan bla dubi ser jikontribwixi għal klima ta' negozju imtejba. Ippermettu li insemmi fil-qosor l-istrument ta' l-IPA, miżuri ta' appoċ, miżuri li aħna edin inpoġġu f'posto. Envelop indikattiv totali ta' 28 miljun euro u għambassar għal tliet snin li jmiss biex jinappoġġaw insaħħu il-kapacità amministrattiva kif ukoll nħejju l-Iżlanda għall amministrazzjoni tal-fondi strutturali. Progress tajjeb isir fil-finalizzazzjoni tal-Programmi Nazzjonali tal-IPA għal-2011 u fuq numru ta' attivitajiet speċifiċi dawn ġabdew taħt il-qafas tal-programm TAEX. Jiena naqsam l-istess sibijiet tagħkom rigward li jkun hemm dibattitu pubbliku bbażat fuq il-fatti rigward l-adeżjoni tal-Unjoni Ewropea. Dan jisara dir-rwol deċiżiv u jgħin isaħħaħ il-fema tal-politika tar-realtajiet u l-azzjonijiet ukoll meħuda mill-Unjoni Ewropea u tgħin it-taffi ċerti xnijat. Sissa nista' ngħid li nagħti merba li l-awtoritajiet Iżlandiċi bdew attivitajiet ta' komunizzjoni intensivi. U wkoll tajjeb li tninnutaw li l-opinjoni pubblika fl-Iżlanda tjibed mod sinifikattiv favur l-Unjoni Ewropea matul din l-aħħar sena. Dan għandu xi jaqsam mal appoġġ għal kontinuazzjoni fil-proċess ta' adeżjoni kif ukoll l-attitudni lejn is-sħubija u l-immaġni ta' l-Unjoni Ewropea. Il-Kummissjoni għadha tibni l-attivitajiet ta' informazzjoni u ta' komunikazzjoni sabiex tiffaċilita dibattitu pubbliku li jkun wieħed imbażat fuq informazzjoni tajba. Delegazzjoni tal-Unjoni Ewropea Frekjavik edha operattiva u involuta f'attivitajiet f'attivitajiet ta' komunikazzjoni kif ukoll Eh, hemm pjanat li jinħoloq ċentru ta' informazzjoni dwar l-Unjoni Ewropea. Biex nikkonkludi na verament ħerqan u nħares bħeġġa il-fatt li dan il-perjodu ta' screening kważi jintem u issa ħan nibdew niftħu il-kapitli. Grazzi ta' sew sanaddi għal gruppi politiċi u nibdew għal minuta u nofs bil-surpreda mill-IPP. Grazzi ta' sew sur President l-ewwel net nixtieq Nati merħba l kummissjoni l-Kunsil aħna kena kooperazzjoni tajba ma daw iż-żewġ istituzzjonijiet bl-inklużjoni tal-abbozza dan din ir-riżoluzzjoni. Kif iddeċidejna disa xhur ilu meta esprimejna l-viżjoni tagħna fuq l-applikazzjoni tal-Iżlanda għall adeżjoni aħna ddeċidejna li trattaw erba' aspetti fuq dan ir-rapport. L-ewwel net għandna l-kriterju politiku. L-Iżlanda għandha Eh, performance tajba ħafna, pero rridu napprezzaw ukoll progress li sar minn dan il-pajjiż dawn l-ħarba xhur biex issaħħaħ il- il-qrati u anki tellimina il-fat li ministri ma jistawx jaħtru imħalfin u importanti u koll daw il-mizuri jiġu implementati. Għanna u koll kriterju tal-ekonomija pala membru tal-Unjoni Ewropea l-Iżlanda diġa tilħaq ħafna kwistjonijiet, ħafna kriterji jiena naqleb naqbel ukoll mal-kwistjoni ta' LifeSave. Rrit tamaw li l-Iżlanda ser taċċetta dan fir referendum li se jsir. It-tielet net aħna wkollna kooperazzjoni reġjonali li hija ferm importanti. L-Iżlanda u l-adeżjoni tagħha fl-Unjoni Ewropea opportunità unika l-Unjoni Ewropea biex issaħħaħ il-preżenza tagħha fiż-żona Artika b'mod ġenerali kif ukoll fil-Kunsil Artiku b'mod partikolari, però fl-aħħar mhux l-inqas l-opinjoni pubblika hija importanti għal proċess ta' adeżjoni biex ikun ta' suċċess. Dan ir-rigward jiena naħseb li rridu nħeġġu l-inizjattiva tal-awtorità ta' Iżlanda biex ikollhom opinjoni pubblika u jkollhom ukoll eh, negozjati ma' partijiet terzi, speċjalment l-istħarriġa juri li l-Iżlanda tixtieq, il-poplu Iżlandiż jixtieq ikollu l-adeżjoni mal-Unjoni Ewropea. Sassoli, fissam il-Soċjalisti, grazzi ta' sessur President il-votada u wet mil-miri li seri wassal għal adeżjoni tal-Izlanda minna uftittiħor. L-Izlanda kif qal il-kollega Preda għamlu progressi notevoli u ħani kwota uħut minnom il-tisħiħ tal-indipendenza tal-rati kif diġant għal il-inkariku li nata l dawk li jridu jagħmlu investigazzjoni ta' proċessi li waslu għal waqqa ta' sistema bankarja fl-Iżlanda, il-ħolqien ukoll ta' kumitat parlamentari mħallat bejn l-Unjoni Ewropea u l-Iżlanda, il-pożizzjoni fuq id-dħul tal-żona euro, il-ħolqien u t tisħiħ tal-kwistjoni ta' enerġija rinnovabbli, l kwistjoni Ice Ave, li hija kwistjoni għada pendenti u nar is-sibt fil-fatt li kunem referendum li ser iwassal li ċittadini tal-Iżlanda imorru jesprimu minn minkejja l-għażla tar-referendum dan huwa oġġett ta' dibattitu jkolli ngħid li għandu valur demokratiku qawwi ħafna kif ukoll jagħti responsabilità li ċittadini tal-Iżlanda u iġelom ikunu aktar parteċipatori f'din dan is-suġġett delikat Jekk l-ewwel referendum ma jagħtix eh, riżultat pożittiv, l-Iżlanda ħadet impen biex ikollha koalizzjoni trasversali tista' tispjega li ċittadini ir-raġuni tal-impen tal-Iżlanda biex terġa' tagħti l-flus lura lil l-Olanda u l-Ingilterra. L-Ewropa f'dan il-moment għalhekk tkun qed tistenna u ma tagħmilx ħafna pressjoni li tista' tiġġenera ċertu eluq dan is-soċjetà tal-Iżlanda rigward is sajtu l-agrikoltura jien naħseb li l-Iżlanda u l-Unjoni Ewropea jridu jsibu soluzzjoni aħjar sabiex jirrispettaw il-kriterji mbassra mit-trattat u anke biex jippreservaw l-ekonomija tal-Iżlanda kif ukoll karatteristiċi tal-pajjiż. L-adeżjoni tal-Iżlanda fl-Unjoni Ewropea ifisser għall-Ewropa li tmur li lejn iktar sa' aktar lejn il-Nord eh, Polari u din tejn fil-qasam tax xjenza u tal-ambjent u l-Ewropa bekk titturi wara 60 sena li għanda kapaċità li tattira pajjiżi oħra. Grazzi. Is-sur Gallagher għal uh, minuta. Jina kontent eh, illi smajt mill-Komissjoni eh, tgħid dwar l-screening tal-kapitli li bdew uh, f'Novembru dalwaqt ta' eh, jitlestow. U l-Iżlanda pala membru tal-EEA għandha vantaġġ ewlieni li tiġà adott adottat ħafna mill-laki. Jina kontent ukoll li l-opinjoni turi li 75% tal-poplu tal-Islanda jridu li n-negozjati jitkomplow. Jina pala ċerta l-GPC Eh, insejjaħħa il-poplu biex ma jħudux pozizjoni qabel ma jkunu jafu eżatti xem fil-trattat aktar din is-sena it-tieni laqa tal-Unjoni Ewropea u eh, ta' l-Iżlanda ħasseħ fir rekjavik fil-26 u 27 din ġisabilita sena l-oħra u naħseb li huwa importanti ħafna għad dialogu bejn l-Unjoni Ewropea u l-Parlament tal-Iżlanda nixtieq ngħid ukoll President li jien diżappuntat illi l-istati tal-kosti ma leħqux ftejjim huwa importanti li jintlaħaq ftejjim għax ma jistax ikon problemi ma l-istati kosta li waqt li qed isiru dawn in-negozjati. Fisem il-ħodor isul Tarent għal minuta. Grazzi sur President. Pajizajr, dejjem eh, joħloq ħafna ġiħta ras meta jkun irid jissieħeb uħna aħna nafu x'inhuma l-ġiħta ras marbutin mal-Iżlanda għanna s-sajt imma riċetta għal dan u naħseb li din il-kamra tista' Eh, anka turi eh, li lesa li tagħti eh, merħba l-pajjiżi anka pajizi żgħar l-approċċ ta' sur tal-Onorevoli Tenok. Mm, ti riflettix qed tagħmel Iżlanda imma jiena u l-grupp tiegħi ma naqblux mal-emendi radikali aħna u li jintlaħaq kompromess sa' għada Fil-fatt iġa nara sitt ehm, siġijiet oħra għaw ġew u kabina oħra l-interpreti jiena. Is-sur Tanok għal-minuta. Il-grupp tiegħi Eh, jappoġġi l-adeżjoni tal-Iżlanda imma din edha fid-dejn l-Iżlanda permezz ta' referendum. Dan huwa pajjiż żgħir stabbli eh, eh, ekonomija b'ekonomija tiddependi fuq is-sajt, kellu problemi fil-finanzi, għalhekk żgur illi ħajitlob għal konċessjonijiet fir-rigward ta' sajt u dan nispera li jipprovdi nofdi opportunità għal-Renju Unit pajjiżi oħra biex ikun hemm riforma konsiderevoli fil-politika tas-sajt dwar il-whaling. Jiena Eh, nishtiq eh, nejt eh, li neutrali dwar dan għax diġà hemm affarijiet oħra li qed isseħħu li jien ma naqbilx magħhom bħal bull fighting fil-Spanja. Plaħarnet l-Iżlanda trid tikkommetti ruħa li tħallas lura il-flus lil renju Unit u lil olanda wara il-waqa tal-ajs sejf. Grazzi ħafna. Fisem li jefdi Sur Kembela Minuta, Sur President fil-Renju Unit fl-ewwel ta' April aħna namlu il-festa tal-April Food l noqogħdu niddieħu b'xurxin u allura meta naraw dan ir-rapport illi illi eh, l-Iżlanda waslet eh, miexa tajja fl-adeżjoni hija għalina xi ħaġa ta' da ta' ċajta. 24% biss ta' ċittadini jixtiequ illi jitkompla dan il-proċett anka ħafna minn negozji huma kontra. Oħrajn din jgħidu li l-Iżlanda trid is ta' tal-ewro. E, din mhux veru dina daħqa ċajta laqas il-Portugal ma tixtieq tibqa' fl-ewro. Eh, il-Parlament eh, tal-Iżlanda ilu jeżisti għal elf eh, sena u żguri li l-Iżlanda ma jaqbillix titħol u tisjeb mal-Unjoni Ewropea. Ħawwa din naqra b'din il-biċċa xogħol tal-April Fool. Illum is-6 ta' April jgħid il-President mhux l-ewwel ta' April Insomma, eh, inti tista' tiddikjara eh, ġurnata bħala April Fool meta trid inti wara kollox. Is-Sur Griffin għal-minuta. Eh, passoltu id-dibattitu għandu ftit konnessjoni ma' realtà u xejn ma' demokrazija hawnhekk għaw ħafna eh, jitkellmu dwar illi l s-sihbet eh, il-Pols palissa juru illi l izlanda li ħafna mill-popolazzjoni tal-Iżlanda ma jixtiequx jitlu għanti fl-Unjoni Ewropea u hemm ħafna minn illi m'għandhomx fiduċja fl-Unjoni l unjoni Ewropea u anka eh, eh, fil-rigward tal-partiti li jixtiequ li eh, l-Iżlanda tissieħeb. Il-ċittadini tal-Iżlanda jridu l-indipendenza u l-libertà. E, Ifirħu l-kom infuskom fuq il-progress fl-adeżjoni imma zgur eh, li dan li għedin titkelmu fuq huwa biss eh, utopia. Grazzi. Kirjus Svensson, jena mislibtu. Tack så mycket, herr talman. Ja, Island är en liten... Sir Svensson. Grazie. Grazie. 300.000 persuna minn dan il-pajis, iżda huwa pajis kbir u nixtieq intenni li bħalment għall iżlanda għandha dem tradizzjoni demokratika u għandha kultura importanti tas-sow. ħafna iktar avvanzata minn pajjiżi oħrajn tal-madwar u ovvjament kien hemm ħafna eċċessi ekonomiċi li waslu għal kriżi tal-2008 iżda sur President Dan huwa pajjiż ħafna iktar avanzat minn pajjiżi oħrajn u ovvjament huwa pajjiż żgħir ta' 300,000 ruħ li intlaqat minn nuqqas ta' ċertezzi ta' swieq finanzjarji dinjin. Madana kollu nix ninsow dan kollu meta mbagħad nitkellmu dwar pajis li għandu tradizzjoni onja ħafna fir-reġjun Artiku. Jina nifhem li ċittadini tal-Iżlanda marbutin ħafna ma' sajt tagħhom u dan permetta l-ġenerazzjonijiet sħaħ li jikbru jiżviluppaw. Qed nitkellmu dwar pajjiż żgħir li ma jridx ikollu eh, perspettiva ta' Brick Brother u barra minn hekk l-Iżlanda għalhekk trid tirrispetta l-screening li mbagħad ikollha tagħmel l-Unjoni Ewropea. Li nistgħu ngħidu huwa li tagħmlu ħafna ħjar meta mqabbla ma' pajjiżi oħrajn li huma fl-Unjoni Ewropea li kieku qiegħda taħt proċessi simili bħal tagħna. U għalhekk nistgħu ngħidu wkoll li jekk eh, l-Iżlanda tidħol fl-Unjoni Ewropea ikun faċli li Norveġġa mbagħad tisir parti wkoll. Għalhekk niftħu edejna miftuħin beraħ li l-Iżlanda tidħol. Grazzi, rapportari il-motu ta' risoluzzjoni hija bilanċjata u tilħaq l-aspetti kollha. It-33 kapitlu li hemm fir-rapport ta' progress juri li l-Iżlanda mhixa tajja biex tissieħeb l unjoni Ewropea il-rapport tal-Kumitat dwar il-Bank illi waqa' huwa importanti Forsi l-Unjoni Ewropea u l-Istati membri jistaw jikkupjaw l-approċ sensibli tal-Iżlanda, pero nixtieq insemmi iż-żewġ punti. Il-referendum fl-aħħar ta' din il-ġimgħa nispera li wassal għall-aħħar ta' din is-saga. Jiena iddiżappuntata li kien hemm bżonn ta' dan it-tieni eh, referendum anka wara l-approvazzjoni tal-Parlament. Iridu eh, insolvu u importanti li jiġu solvut il-problemi marbuta ma' sajt minħabba dawn il-negozjati. Nispera li il- eh, laqa li messa f'April tkun waħda ta' suċċess. Is-Sur Stevenson għal minuta. Grazie, President. Jina kontent li maġoranza tal-ċittadini tal-Izlanda għedin jgħidu li ma jixtiqux jisibu fl-Unjoni Ewropea għax jiena wara kollox għalfej, aħna għalfej għanna inħallu għom jitħlu fl-Unjoni Ewropea għandhom problema bil-banek eh, kellhom il-vulkan li zbruffa wala l-spazju tal-ajru tagħna u wissa Din eh, anka jistadu il-makkarell u fil-fat li Zlanda eh, et eh, jagħmel ħafna sajta, din is-sena biħsibom jagħmlu 150,000 tonnellata ta' ta' sajt tal-makarel. il il-ċittadini tal-Iżlanda jitqu meta jaraw il-politika tas sajt tagħna u aħna m'għandniex nistidnuhom nħajruhom biex jissieħbu fl-Unjoni Ewropea. Is-sur kadek għal minuta u nofs. Komissarju, President, kollegi. pal ma namel is-soltu ħan nitkellem dwar l-sede tal-Parlament u l-unika sede li hemm huwa fi Strasburgu. Aħna mħasbin ħafna dwar il-kussjoni tal-Makarel u anka negozjat il-kwota kienet ibbażata fuq eh, distribution kit ta' dawn l-aħħar eh, snin għal stati kostali. Mill-2010 l-Iżlanda kienet titlob kwoti aktar u l jienu anka rajna ridistribuzzjoni minħabba bidla fil-klima. Eh, kif intqal ġamil sur Stevenson, il-kwota tiġa żdiedet b'mod konsiderevoli. Iktar minn 6.000% u dan sar b'mod unilaterali u qed jaħdem kontra il-sajjieda tal-Unjoni Ewropea u qed joħolqu preċedent. Ma jistax ikun hemm deċiżjonijiet unilaterali nixtiequ li l li hemm bejn unjoni Ewropea u l-Iżlanda jispiċċaw. jiena naħseb l-Iżlanda qed tilab perikoluża meta timponi dawn il-kondizzjonijiet mhux aċċettabbli. Għandha jkollha proposti aktar realistiċi. Aħna ma nixtiequx illi eh, jisparixxu l-istokki ta' ġan ikun ta' detriment għal kulħadd għalhekk nitlob li jkun hemm aktar responsabilta flessibilità u aktar trasparenza min-naħa tal-Iżlanda f'dawn id-dibattitu. Naddu għal-kalċ tiegħi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 investit ħafna fir-riċerka, edukazzjoni u żvilupp u nifraħ li l-awtoritajiet tal-li appoġġew strateġija tal-Lisbona u parteċipaw fiħdana. U adottaw l-istrateġija tal-2020 biex jisħu kemm dawn l-oqsmu importanti kif ukoll sabiex ikun hemm għanijiet għasni snin li ġejjin. Jiena nemmen illi l-adeżjoni ta' l islanda fl-Unjoni Ewropea se tejna biex ikoll aktar stabilita u l-Unjoni Ewropea se tkun aktar importanti fir reġun Artiku kif ukoll eh, eh, f'oqsma bħal bidla fil-klima u enerġija rinnovabbli. Jiena nemmen illi huwa tassew importanti illi ntejbu d-dialogu mas soċjetà ċivili kif ukoll id-dialogu bejn l-Iżlanda u l-Unjoni Ewropea. Ir-rakkomandazzjoni tiegħi għal poplu tal izlanda huwa illi jistennew għall aħħar riżultati ta' negozjati qabel ma jieħdu pożizzjoni. Grazzi. Puhemies, arvon kollegat. Grazzi, President, kollegi. Aħna nistaw nkunu kuntenti li Zlanda tixtieq tingħaqad fil-Unjoni Ewropea u dan ifisser illi l-Unjoni Ewropea għadha attraenti għandha l-ġid, għandha l-istibilità u dana kienu stejjer ta' suċċess għall-Ewropa. Pajjiż bħal Iżlanda bi-standard oli tal-għajxin u koll jishti jina għatmana. Ovjament, il-krizi ekonomika fl-Izlanda u koll għandar rwol taħħa. Isħobija ta' l iżlanda iżda ma triskun automatika aħna rridu u koll naħsbu fil-valur mizjut li l iżlanda tista' iġġib. Maħħa, ħafna leġislazzjoni tal-Iżlanda hija um, ħafna paragonabbli ma' dik li għandna ta' Brussell u jagħti koopera wkoll meqrib ma' NATO. L-Iżlanda huwa pajjiż oni u allura nittamaw li se niżguraw illi iwetta il-kriterji kollha għal sħubija fl-Unjoni Ewropea u jeħtieġ li konna dibattitu miftuħ dwar din l-adeżjoni. Ekarista, please. Pri hodnotení správy o pokorku Islandu je treba brať v úvahu viacero aspektov. Island... Għawnek Anna. rapport fejn rridu nikkonsidraw diversi aspetti. Dan huwa pajjiż illi jirrispetta drittijiet umani l-Iżlanda huwa membru ta' żona ta' kummerċ ħieles u wkoll huwa paragonabli ħafna ma' l-Akitana. Paragun ma' pajjiżi kandidati oħra, Iżlanda qiegħda fuq quddiem. L-Iżlanda hija ekonomija tas-suq u għandha suq finanzjarju żviluppat għalkemm kellhom problemi bankari u allura il sitwazzjoni qed mura għall-aħjar iżda bil-mod il-mod il mod huma għandhom qudiemhom ukoll il-qat li dejjem qed jiżdied. Jiena nilqa deċiżjoni tal-Iżlanda illi issaħħaħ l-indipendenza tal-ġudikatura. Jiena naħseb ukoll illi l-Iżlanda ħad tagħmel ukoll ħafna avvanzi fil-kultura u fl-edukazzjoni u paragonabli ħafna dan il-pajjiż mal istandards Ewropea li jipparteċipaw ukoll f'diversi programmi Ewropej u nafu li dinja demokrazija b'ħafna istituzzjonijiet stabbli. kummissarju Fulek Thank you very much, uh, Mr. Grazie ħafna, Sur President, Onorevoli Membri. Id-diskussjoni tal-lum kienet produttiva u identifikajna il-passi li l-Iżlanda jħtieġ li tieħu biex bekk ikollha riżultat pożittiv mill-negozjati ta' dażjoni. Hekk kif nisibu fir-riżoluzzjoni tal-lum u fil-rapport ta' progress ta' novembru naraw li l-Islanda huwa eh, fi stadju avanzat biex jikseb l-obligi tiegħu iżda jeħtieġ illi l-Islanda wkoll tikseb riżultati fuq kwistjonijiet oħra. Diversi fos, persuni foskom semmew il-sajt eh, tal-kavalli, għalkemm dinja kwistjoni marbuta mal-ġestjoni tal-istok tal-kavalli fil-Gregal tal-Atlantiku bejn dawn l-istati kostali involuti jina xtaqt najt dan li ġej. Aħna dizappuntati dwar nuqqas ta' progress dwar fil-negozjati f'dan il-qasam hemm differenzi kbar fost il-partijiet differenti u dana mod partikolari minnaħanna l-Unjoni Ewropea u Norveġa u l izlanda u l-Faroe Islands fuq in-naħa l-oħra u dana dwar il-isma rispettivi tagħhom. Is-sostenibilità ta' dan ir-riżors huwa importanti għall-industrija tagħna tas-sajt. Il-Kummissjoni se tkompli tinvestiga l-direzzjonijiet kollha possibbli biex bekk ikonna soluzzjoni bilanċata mal-istati kostali għal dak li l-istoks tal-kavalli. Sur President, onorevoli membri, l izlanda issa dieħla eh, fi stadju deċiżiv fejn il-sħubija tagħha fl-Unjoni Ewropea jiddependi fuq id-determinazzjoni tagħha u jiena eh, naf li bl-appoġġ tagħna kif ukoll bid-dialogu u l-appoġġ eh, mal-poplu tagħha l-Iżlanda tista' tagħmel progress lejn l-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Kummissarju. Fisem il-Kunsil issa il-Ministru Gjuri, ħames minuti. Eh, grazzi ħafna President. Onorevoli membri, grazzi tal-li intom ħattu sem f'din id-diskussjoni. Intom eh, tfajtu ħafna dawl fuq diversi kussjonijiet u dawn kollu ma relevanti fil-proċess ta' negozjati, il-Kummissjoni se tkun qed tuħsib tal-istadju allura aħna se nkunu qed nagħtu ħafna attenzjoni lill-iżviluppi f'dan il-qasam. Jiena se nkun qed nipparteċipa fil-Kunsil ta' Assoċjazzjoni fl-aħħar ta' April u jiena fiduċjuża illi se nkunu nistgħu niksbu tarif dwar eh, l-awtoritajiet eh, tal-Iżlanda ma kienx hemm dubju li meta aħna nqisu l-agrikoltura u s-sajt mod partikolari kif ukoll kwistjoni tal save, dawn huma ovvjament kwistjoni diffiċli iżda jiena fiduċjuża illi dawn il-problemi kollha jiġu trattati b'mod trasparenti mill-Kummissjoni u fin-negozjati il-membri se taw it-tarif meħtieġ u fl-aħħar tal-isqarija tiegħi jiena xtaqt niġbet l-attenzjoni tagħkom għal punt partikolari. Jiena ħadd pjaċir li waqt id-diskussjoni eh, lebda kellim ma tefa xi dubju fuq il-fatt illi l-Iżlanda hija eh, wastat demokratiku kulħadd araf dan il-fatt u aħna ċerti illi il-poplu tal-Iżlanda se jitt deċiżjoni responsabbli dwar l-isħubija mal-Unjoni Ewropea irridu nħallu fidejhom għaliex wara kollox din hija kwistjoni tagħhom. Il-pożizzjoni tagħna hija li il sħubija tkun possibbli. Ovvjament jekk jieħdu din id-deċiżjoni, irridu ovvjament mbagħad nappoġġawhom. Grazzi ħafna nikkonkludu dan id-dibattitu u nivvutaw dwar dan il-punt għada f'nofsinhar. Skont l-aġenda tal-lum, għandna stqarrija tal-Kunsillu tal-Kummissjoni